Wara il riżenja ta' Timothy Kirkup, il-Parlament jieħu nota illi postu huwa vakanti mis-6 ta' Ottubru. Eżis kollegi, jekk jaġabkom ħudu postkom.